Sí, colegas, vamos a reiniciar, tras esta breve pausa, vamos a reiniciar. Tajjeb wis mela nistgħu inkomplu kif qedtilkom il-punt li jmiss fuq l-aġenda tal-lum għandna rekomandazzjoni għattini tieni qari is-Sur Vital Moreira dwar l-arranġamenti tranzizzjonali għal ftejjimiet bilaterali ta' investiment bejn l-Istati membri u l-pajjiżi terzi. Sur Moreira, fidejk il-mat għandek sitt minuti. Tużom kif trid. Tista għall-introduzzjoni kollok erba' minuti u tuża żewġ minuti għad-dibattitu ma għamel int, jgħid il-President. Tista tuża sitt minuti issa. Tikkonkludi, tagħmel prezentazzjoni u tikkonkludi tgħid kollox issa ġifiri. Grazzi, Sur President. Komissarju, kollegi, Hawnhekk qed niddiskutu xaħġa importanti ħafna meta nitkellmu fuq il-kummerċ internazzjonali għax qed nitkellmu fuq Wieħed mill-iktar innovazzjoni importanti li ġi pala konsekwenza ta' trattat ta' Lisbona minn dan it-tlet snin ilu l-FDIs, il-Foreign Direct Investment, ġi parti mill-politika eh, kummerċjali internazzjonali. U bekk il-kompetenza hija tal-Unjoni Ewropea fuq il- politika ta' kummerċjali qed nitkellmu fuq ftejmiet li jorbtu. Investimenti li li mill-Unjoni Ewropea l-istati membri jistaw jamlu dan wahidhom jekk jiġi autorizzat mill-Unjoni Ewropea biex jamlu dan. Ġifiri, minn mindu daħal fis-seħ tliet snin ilu trattat ta' Lisbona, l-istati membri waslu għal ħafna ftejmiet eh, kummerċjali ma' pajjiżi terzi. Qed naraw eh, fuq eh, azzjoni arbitrarja li tittieħed minn pajjiżi ta' pajjiżi barranin, għalhekk it-Trattat ta' Lisbona ma jitkellimx fuq periodu ta' tranzizjoni għal ftejmit li jeżistu dawn saru parti minn l-affarijiet tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk biex ikun hemm tranzizzjoni bla Eh, xkien irridu naraw li l-affarijiet jimxu sew. Palissa għanna tranzizjoni għal terminoloġija ta' trattat ta' Lisbona. Skont din il-negozja, dawn il-negozjati li aħna nixxina namlu mal-Kunsil Ewropew mal-Istati Membri u Pajjiżi Terzi, qabel daħal eh, fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona, kull ftejim se jibqa validu sakemm ma jiskadix. Sakemm ovvjament it-termini ma jinbidlux it-termini minn Kummissjoni Ewropea. Ir-regolament se ikunu kol qafas legali għal ftejmid bilaterali negozjati ma' pajjiżi terzi minn mindu daħal fis-setrata tal-Lizbona. tal lizbona sakemm dawn ikunu konformi mal-rekwiziti eh, ta' trattat. Dan eh, ikun possibli biex ikun dan huwa importanti jekk irridu naraw li jkun hemm ir-ratifika. Kundizzjonijiet stretti jeżistu sab jekk jiġu autorizzati pajjiżi biex jidħlu f'pajjiżi f'iftemijiet ġodda meta dan ir-regolament jidħol fis se jkun rapport dwar l-implementazzjoni u kol naraw ftit kif għaddejjin affarijiet. It-triq kienet twila biex naslu f'dan l-istadju. Nistaqnejt li il-ftejim jisodisfa il-kulħadd u il-rekwiziti kollha it-talbiet tal-Parlament Ewropew ġew mill-qwa kemm għall-investimenti kemm għall-kumpaniji u għall-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi ħafna kollegi. Grazzi baqa minuta u nofs. Ejja nisimaw minnant il-Kummissarju Sur de Gucht. Grazzi. Mr. President, and... Grazzi, President, eżis kollegi, għannom tal-Komissjoni Ewropea, jina nishtiq, nesprimi, l-apprezzament għana anka grazzi għal kooperazzjoni mal-Parlament rigward dan il-regolament. Kienem trialogi u koll li wera illi il-proċedura, il-regoli u il-dialogu kienu kostruttivi. Jan ixtieq nirringrazzja l-membri tal-Komitat Internazzjonali tal-Kommerċ u anka il-President Onorevoli Merera. Mela, raġuni għal din il-proposta kienet illi il-trattat ta' Lisbona immodernizza il-politika tal-kummerċ fuq il-livell Ewropew u permezz ta' għodda ġdida u koll Din il-politika kellha tkun ibbażata fuq esperjenza li kien hemm fl-istati membri. Il-ftehim fil-fatt li ġie konkluż dawn l-aħħar 60 sena waslu biex ikun hemm aki tajjeb. Bl-istess mod iridu nibdew nibnu politika ta' investiment ġenerali bħalma għall onorevoli Moreira dan huwa regolament prinċipali f'dan l-aspett dialogi u rewna illi dawk il-kwistjonijiet koperti eh, jirriflettu aspetti differenti tal-istituzzjonijiet. Dan regolament jiżgura ċertezza legali għall-investituri Ewropej. hemm 1400 eh, ftehim ta' investiment fil-fatt u dawn ser inkomplu nibbenefikaw minnhom dawn ser jibqgħu fis-seħ sakemm ikun hemm ftehim oħrajn li jaħdulhom posthom. Ir-regolament fih ukoll salvagwardji li hemm bżonn biex jiżguraw li dan il-ftehim bilaterali mhux ser ikunu ta' tfixkil għall-implementazzjoni tal-politika tal-investiment ta' l-Ewropa li fil-fatt hija priorità prinċipali. Il-Parlament jekk jadotta dan ir-regolament iwassal biex l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu jiffukaw fuq l-implementazzjoni ta' din il-politika Ewropea tal-investiment in negozji jimxu il qoddim u jkun hemm livellu li taħarsina l-investituri Ewropej kollha dawn ikunu fuq livell ugwali wkoll ikun hemm il-konsistenza. U għalhekk jiena nsejjaħ lill-Parlament Ewropew biex japprova dan l-aħħar eh, abbozz ta' regolament hija xi ħaġa Inkoraġanti wkoll narraw il-Kumitat ta' Kummerċ li tantu rina appoġġ kważi unanimu fil-fatt fl-aħħar fl-iktar vot reċenti. Grazzi Kummissarju. Issa nisimgħu il-kellima naħa tal-gruppi politiċi mela l-ewwel nett għal żewġ minuti Onorevoli Omen Reuten. Grazzi President, jina għat nitkellem Għannom tal-kollega tijaj, Norevoli Senevski, li huwa shadow rapporter fuq eh, ta' dan ir-rapport. Nore Marira għal spjega kollox b'mod ċar sa' fil-trattat tal Lesbona l-investiment dirett barani jiforma parti mill-politika tal-investiment Ewropea din xi ħaġa tajba wkoll u tfisser illi aħna nistaw nieħdu l-azzjonijiet li hemm bżonn f'dan ir-rigward. Nitkellmu fuq ftehim bilaterali. Però għad hemm xi problemi. Hemm ħafna stati membri li iffirmaw dan it-tip ta' ftehim li huma vinkolanti, però l-mistoqsija i din li ġejja x'se tagħmel l-Unjoni Ewropea dak li se tagħmel anzi l-Unjoni Ewropea ser jkun tal-istess livell bħal mamlu l-Istati membri fis-snin li għaddew. Wala mela, kiena nixtieq nsejħilkom il-koll biex mhux naqbdu u nafġu meta jkunu dawn tip ta' ftehim, imma nkunu ċerti li jkunu ftehim ta' kwalità għolja. Tieni ħaġa li nixtaq ngħid hija li dak li ma narawx hawnhekk wa fil-fatt forum xirqa ta' bitraċ. Bħal per eżempju il-ċentru internazzjonali għal biex jisolvu dawn it-tip ta' problemi marbuta mal-investamenti. Nerdu natu l-opportunità li ikun hemm dan it-tip ta' arbitraċ. Sa fl-aħħar biex nikkonkludi, il-Kommissjoni qed tinnegozja mal-Kanada. Dan il-ftehim il -li ser ser titħlu fih mal-Kanada huwa ta' kwalità għolja biżejjed illi l-istati membri mhumiex ser jitilfu dawn l affarijiet li tibdu taħsbu fuqhom meta tkun qed titratta ma' pajjiżi oħra bħal pereżempju iċ-Ċina mbagħad titqgħod attent u għalhekk jiena nixtieq tweġiba mingħand il-Kummissarju dwar dan il-punt. Grazzi tassew il-kellim illi imiss Onorevoli Andres għal minuta. Grazzi tassew President, Kummissarju. Bħalma qal ir-rapporter din kwistjoni importanti ħafna ħadin nitkellmu fuq standards ġodda sa mit-Trattat ta' lisbona u dawn se japplikaw għal ftehim ta' investiment bilaterali tal-futur. L-Unjoni Ewropea se tkun responsabbli għal leġiżlazzjoni tistabilixxi l-kriterji li għandna bżonn u l dan ir-regolament jiena naħseb li huwa wieħed bilanċjat Wissa issa dak li rridu nagħmlu narmonizzaw is-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea naf li kien hawn minna li rajna sitwazzjonijiet fejn kien hemm interferenza ma' deċiżjonijiet tagħna u xkultant dan isseħ minħabba situazzjonijiet delikati minħabba dawn it-tip ta' ftehim bilaterali, però naħseb li dak li importanti huwa li nimxu il qudiem biex namlu progress f'dan il-qasam tal-investimenti u għanna bżon ċertezza legali. Dan ir rapport naħseb li sibna soluzzjoni. Soluzzjoni għal dan eżerċizzju kollu sabiex ikun hemm ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi biex narmonizzaw dawn ir-regoli anke fih dan l-Unjoni Ewropea kollha bħalma qal il-Kummissarju. Mela, il-kwistjoni tal-arbitraġġ din xi ħaġa wkoll li jridu insolvuha naħseb irdu nħarsu lejn il-kontabilità wkoll fil-futur u hemm bżonn li nikdbu it-termini eżatti fuq karta bin miktub. Grazzi. Il-kellima li miss għal żewġ minuti Onorevol Rinaldi. Grazzi, President Komissarju, kollegi. L-adozzjoni ta' dan ir-regolament huwa pass il qudiem li huwa importanti ħafna. Eh, eh min biex ikun għadin eh, sosnu il trattat tal-Lizbona fil rigward ta' dan il-tajim ta' kummerċ internazjonali il-tajim eh, tlaqa tajim bejn il-rapporter u l-Konsil u E, mem xejn aktar e, diffiċli milli naraw e, xi pajjiżi individwali tal-Unjoni Ewropea jippruvaw jilħu dawn il-ftejjimiet. L-Unjoni Ewropea tista' tiggarantixxi dawn it-tipi ta' ftejjim aħjar milli e, stati membri individwali u dan anke minħabba il-daqs tal-pajjiżi tagħna meta wieħed iqishom fuq livell globali. Importanti wkoll ikun hemm il-flessibilità neċessarja eh, eh, biex eh, dawn il-trattati, dawn il-ftehimiet kunu mux biss edin jahdmu għal naħat wahda biss kollox jiddependi fuq l-implementazzjoni tajba ta' dan il-regolament il-komissjoni il regolament il komissjoni għandha ruol importanti ħafna aħna naqblu ma dan sakemm din tkun qed tiggarantixxi l-interessi tal-Unjoni Ewropea anka faqthom eh, notifika, eh, awtorizzazzjoni, eh, revoga. dawn huma kollha miżuri importanti ħafna u ma bilanċjati f'dan il ftejim Irid ikun hemm ukoll eh, eh, interessi u miżuri favur l-SMEs li ħafna drabi jbatu meta jkun hemm dawn it-tipi ta' ftehimiet fuq l-investimenti anka e, fir rigward tal-innovazzjoni illi li fil-fatt eh, il-qasam tal-innovazzjoni jista' joħloq ix-xogħol fil-pajjiżi tagħna. Irridu naraw illi eh, l-rwol tal-Unjoni Ewropea hija huwa aktar b'saħħtu milli kieku naraw l-istati membri maqsuma, frammentati u jaħdmu kulħadd għal rasu. Grazzi ħafna l Veli Keller għal-minuta. Grazzi, nishtiq nirringrazzja il-rapporter, shadow rapporter u kol għad-determinazzjoni tagħhom f'dan il-proċess. Aħna, grupp tal-ħodor, kontenti illi dan eh, il-rizultat jirrifletti u koll dak li jixtieq il-Parlament f'din il-politika tal-investiment. Suċċess illi kien hemm min ikkritikaw ukoll fil-Kunsill. Aħna nifhmu illi dan regolament wassal biex eh, jirriżolvi situazzjoni fejn forsi il-Parlament u l-Kunsill ma qablux daqshekk. U aħna nixtiequ naraw appuntu illi dawn il-trattati bilaterali eh, bil-mod il-mod inneħħuhom li għandhom l-istati membri. Jista' jkun illi mem lebda anzi ċertezza illi din il-leġislazzjoni tal-bizz fil-fat jista' jkun li ikun hemm minna fil-stati membri. U uh, din hija fil-fatt it-triq lejn politika eh, ġenerali tal-investiment u aħna għalhekk favur. Grazzi. Grazzi, Francesca. U bissal minuta u nofs, Onorevoli Paxka. Grazzi, tassew, President, Kommissjoni, eh, Komissarju. Il-kompetenza li ser ikolla l-Unjoni Ewropea f'din f'dan il-qasam, politika tal-kommerċ, għandha tkun akkompanjata mill-proċessi ta' monitoraġġ ukoll fuq livell Ewropew mijiet ta' ftehim ta' kummerċ li ikkonkludew l-istati membri taħt sistemi legali differenti issa jridu jkunu trasferuti f'sistema Ewropea. Dan ser ikun proċess komplikat jekk ma jkunx hemm tibdil għal dawn it-trattati li diġà jeżistu. Il-ftehim illi kienu negozjati u konklużi fil-passat ħadu f'konsiderazzjoni l-karatteristiċi ta' l-imsieba differenti għat-trattatu għalhekk li aħna rridu nażlu l-miżuri xirqa biex nikkonvertu dan kollu fuq livell Ewropew. Meta nitkellmu fuq l-negozjar ta' ftehim ġodda, irridu niżguraw illi qegħdin naħdmu għabbażi ta' informazzjoni ta' min jiddependi fuqha. Possibilità waħda Nisa nitkellem fuq loġistika u l-organizzazzjoni għal dan il-proċess ikkomplikat tista' tkun it-trasferiment tal-kompetenza tal-eżekuttiv li l-Kummissjoni Ewropea U dan mur tajjeb ma' artiklu 102 80 ta' trattat. Dan huwa proċess komplikat rridu naħdmu sewwa. Grazzi, onorevoli Paxka, u għalhekk daqshekk minnaħa tal-kellima u issa kellima n-nom tagħhom nfushom. Sir Hans Peter Martin. Grazzi ħafna fi disajnijat Iva kien ħafna ċittadini li marru protestaw fuq it-toro. Iva qed nitkellmu dwar l-investiment u dak iż-żmien kienu qed jipprotestaw favur u kien hemm ukoll il- um, il-nazjonalizzazzjoni ma kienieċ possibli minħabba l-intervent tal-istat. U aħna u li jkollna sigurtaw garanziji f'dan il-mod dan l-uniku mod kif nistgħu naċċertaw li l-kumpaniji jingħataw din il-protezzjoni. Issa flimkien ma' dawn ġew żviluppati ħafna il bilaterali. Fil-prinċipju jekk Eh, iva, aħna kritiċi ħafna dwar dak li inu għaddej fil-Unjoni Ewropea, rridu distribuzzjoni, rridu naraw kif l-SMEs għaw jiġu mħarsa. Xistaw ngħidu dwar il-privattivi, aħna x'se nagħmlu dwar il-pajjiżi Afrikani. Mhux qed iktar sens li f'dawn il nid-distingu bejn dawk il-pajjiżi li vera jizvilupaw u dawk li edin fil-frontiera ġifieri daqta jiżviluppaw. Nixtieq li l-Unjoni Ewropea ssib mezz eh, ta' kif ehm, tista' taċċerta eh, u tissegura l-istituzzjonijiet. Issa nistgħu naddu għal l-aħħar kelliema tagħna. Issa għandna żewġ minuti għal Sur Silewski. Grazzi ħafna, President, Kummissarju. Dan ir-regolament huwa verament importanti, regolament li se nadottaw għada. Għax dana juri kif dan l-artiklu daqshekk importanti ta' Trattat ta' Lisbona fuq eh, dan eh, din il-politika bilaterali ta' investiment eh, komuni ta' ta' investiment kemm Dan huwa importanti nixtieq nirringrazzja l-kollegi tas soċjalisti liberali tal-ICR. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju De Gucht u um, il-grupp ta' ħidma tiegħu ippropona xi ħaġa vera interessanti il-ħodor uh, ipproponew regolament komuni regolament ambizzjuż imma dan jbiddel il il pizza l-protezzjoni tal-interessi Ewropej fuq in-naħa Ewropeja ġifieri hemm bidla fil-responsabiltajiet. Dak li se nadottaw għada qed nitkellmu hawnhekk dwar proposta tal-komunità mux eh, sekk ambizjuża pal proposta tal-kollegi tagħna mill-ħodor, mill-Greens, imma hemm ir-regoli wkoll ambizjużi qed nitkellmu dwar sistema ta' protezzjoni ehm, tal-investituri dan jista' jkunu komuni dawn ukoll ħejġu mħarsa bl-istess mod aħna nafu li xi pajjiżi dawna Eh, dawna jisfruttaw il-livelli differenti ta' garanzi sabiex jagħmlu il-pressjoni politika fuq xi ħut mill-istati membri tagħna. U ehm, sakemm se jkollna s sistema komuni Ewropea ta' protezzjoni il-ftejmiet attwali Ewropej ħajibqgħu fis seħħ u dawn jridu jiġu negozjati mill-aktar fis possibbli u hawnhekk il-kummissarju stess ħajkollu rwol x'jaqdim. Jiena nittama li s-sena d-dieħla se jkollna l-ewwel ftejm mal-Kanada u jkollna wkoll il-ftejmiet tagħna tal-komunità. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li f'dan l-istadju waqt li qed nitkellmu fuq nan nifisna fuq l-interessi tagħna, l-interessi tal-komunità għandhom jirbħu grassi ħafna mela skada l-ħin tagħkom kollegi, issa nixxieq nadi l-mikrofonu għal-minuta li surġan Luka Sesta. Grazzi ħafna President għada l-Parlament Ewropew nittama li ħajkun jista jesprimi vot favur dan ir-regolament. Regolamenti li uh, huwa pass importanti ħafna eh, lejn il-konklużjoni totali jew l-attualizzazzjoni totali tat-Trattat tal-Lisbona nixtieq nirringrazzja il-Kummissjoni, il-kollega Vido Moreira li rnexxielu jomel dan il-progress sal-lum fuq dan ir-regolament u dana jeleb il-frammentazzjoni fil-qasam ehm, kommerċjali fuq l-investimenti u kif ukoll il-kollega Nardi għal dana ukoll qed jevita id-dumping fuq livell interna, intern fuq iġifiri bejn 27 jew 28 stati membri sa u iġifiri dan huwa strument vera importanti għal kompetitività u għalek qed nitkellmu dwar bil li jaċċerta li jkun hemm ċertezza legali ġifiri u, u dana u koll mela jatti disciplini fil-fazi ta' tranzizjoni ta' trassat ta' Lisbona. Ġifiri dana vera importanti għal politika ta' negozju. Grazie ħafna Jean Loka, issa nishtiq naddi l-mikrofonu l-sur Mulz għal minuta u nofs eh, l-aħar kellim f'dan ir-round. Grazie ħafna President. Iva, dwar il-ftejmiet marittimi eh, tal-passat, dawn qed naraw dawn il-ftejmiet eh, tas assoċjazzjoni li ħolqu eh, sistema li qed tillimita l-marġina ta' manovrar ta' ħafna pajjiżi. Xi kultant ikollok pajjiżi li għandhom il-liħ ola mbagħad il-prodott gross domestiku ta' e, pajjiżi sħaħ jiġu jiġi affettwat, ġifiri rrid sir iktar xogħol u rridu wkoll insaqsu mistoqsijiet dwar l-azzjonijiet tal-qorti. Iktar milli aħna ninvestu investu il-biljuni fil-politika ta' investiment biex nipruvaw impattu għal dan li ninvestu aħna fi licenzi, licen għal pajizi li għet jizviluppaw, jew garanzi, dan jkolla reperkussjonijiet gbar, ġifiri rridu nsibu soluzzjoni għal forsi meta jkun hemm każ jiġifieri stat membru jitrasa qudiem il-qorti peress li kisser xi trattat għax dan ma konformax mal-liġi tal-Unjoni Ewropea taqraw it-trattat tal-Lisbona u trasferenza ta' kompetenza ġifieri eh, għallejn il-level tal-Unjoni Ewropea dil-ħagġa rridu namlu għan nċaraw dan il-kwistjonijiet qabel ma nikonkludi u nagħlqu ftejm ma' Ċina. Grazzi ħafna issa nistgħu nagħdu l-proċedura catch the eye żewġ membri li jixtiequ jieħdu il-mikrofonu. L-ewwel qabel kollox se ngħaddi l-mikrofonu għal minuta lis-Sinjura Ktikaw. Grazzi ħafna President, Kummissarju. Aħna nilqaw il-pożizzjoni tal-Kunsin fuq l-adozzjoni ta' dawn il-miżuri tranzizjonali ġifiri bejn l-Istati membri u l-pajjiżi terzi. Qabel it-Trattat ta' Lisbona, l-Istati membri negozjaw u firmaw ftejmi ta' investiment ma' pajjiżi terzi. Iktar minn elf ftejm bilaterali li qed ikopru dirett barrani l-investiment barran li huwa dirett, imma wara trattat dana waqa taħt il-kompetenza esklusiva tal-Unjoni Ewropea parti mill-politika kummerċjali tal-Unjoni, ġifiri dana jagħti qafas dan regolament jagħti l-qafas ta' kondizzjonijiet fejn l-istati membri huma awtorizzati li jitlu fin-negozjati ma' pajis terz sabiex jemendaw ftejim bilaterali li diġa jeżisti bekk l-istati membri ħaj jkunu jistow eh, waqfu u jinnegozjaw ftejim ġdid. Grazzi ħafna se nalqu bi Franz Obermeier. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna President. Taħt it-trattat ta' Lisbona l-FTI eh, sar parti mill-politika kommerċjali tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea natat il-kompetenza esklusiva dan eh, l-qasam il-Stati Membri jistgħu jikkonkludu l-ftejmiet biss jekk l-Unjoni Ewropea tagħtihom is-seta li jagħmlu dan. U issa inti limitajt is-seta tal-Istati Membri wan problema bil-sovranità l-ftejmiet li diġà jeżistu ma l-Istati Membri għadhom vinkolanti fuq livell legali taħt il-liġi internazzjonali. Ħafna investituri mill-Unjoni Ewropea għandhom bżonn ikollhom standards verolin ta' protezzjoni u jekk il-protezzjoni offruta minn trattat ta' stat membru ola minn fsejm konklus mill-Unjoni Ewropea mela l għola standards ta' protezzjoni għandhom jiġu applikati. Grazzi ħafna. Grazzi għalek wasalna fi l-aħħar tal-lista tal-kellima tagħna nixtieq nirringrazzjakom. Issa se ngħaddi l-mikrofon il-Kummissarju ħalli jagħtina reazzjoni għal ta' intervenzjonijiet li saru. Sur Dagoħt. grazzi ħafna President nixtieq bħala eh, nagħmel ftit reazzjonijiet eh, għal kummenti li saru waqt dan il-dibattitu dibattitu li wera li hemm appoġġ wiesa jew ġenerali eh, għal proposta li aħna qed infasslu u eh, jista' jkun qed ninkludu aħna negozjati eh, mal-trialogu taħt ċer eh, ta' Sur Morea, il-Professur Morea, u kom dan it-test u dikom is-Sinjura Omen Ranton għalet u saqsit jekk ħajkun hemm l-istess livell ta' protezzjoni u li li issa tistgħu jsibhom diġà fil- fil-ftejmid bilaterali. Iva, fil-futur eh, irridu aħna naċċertaw li kull stat membru jieħu eżattament l-istess tip ta' protezzjoni li issa ed edemmek għal ftit pajzi biss, hemm 1400 trattat u hemm numru ta' pajzi li huma mħarsa b'mod tajjeb ħafna u f'ħafna każijiet u rridu naraw id-daqs ta' dan l-istat membru. Jiena naħseb li huwa li dmir tal-Kommissjoni u li eh, kull stat membru kif ukoll eh, speċjalment ukoll dawk li żgħar l-istati membri jiksbu l-istess livell ta' protezzjoni li bħalissa il-kbar biss qed jgawdu minna. It-tieni punt, dana se joħloq xi tip ta' sistema inkorretta? Le. Aħna qed nitolbu għal ta' mandati sabiex ninnegozjaw il-trattati ta' investiment ma' Singapore, mal kanada mal indja u ma kellniex aħna problema li neħduhom dawn mill- kunsill wara diskussjoni ovvjament u dan huwa minnhom imma huma f'dawna f'dawna li ninnegozjaw dan fisem l-Unjoni Ewropea. Wissa dwar il-phasing out dina ħad tkun sistema tena le, preċiżament għax l-istati membri ħaj insistu ħafna iktar fuq eh, li eh, dawn it-trattati eh, fuq eh, l-investiment eh, bilaterali qed isiru jridu jsiru trattati Ewropej għax dan mod kif jistgħu jiksbu l-istess livell ta' protezzjoni, ġifieri huma l-istati membri li se jinsistu li namlu l-ftejmit Ewropej u dawna neħduhom mill-ftejmit bilaterali li diġà jeżistu. Dak li qed nagħmlu b'dan ir-regolament ew għalhekk il-Kummissjoni deċidiet li issa twarrab il-proposta inizjali ta' sabiex limit tal fejza għal ftit snin ma kienx xaħġa ħaġa realistika li stati membri ma kienu kuntenti. Imma jiena naħseb li wara li ħsibt ħafna fuq dan naħseb li l-istati membri u li jkollhom l-istess livell ta' protezzjoni u e, U e, dan il-fat umba se wasalna li e, fil-futur fi ftit snin ħa naslu għal dan il-level indaqs u il-Kummissjoni qed li tikseb dan. Grazzi ħafna Kummissarju. Kummissarju. Qed tismani, Kummissarju? Grazzi, Kummissarju. Jgħid il-President. Iva, vera ħaġa sabiħa għal membri tal-Parlament u għalija bħala ċer u rapporter li eh, nkun nista jiena niltaqa li jiena u l-membri kunu jistaw jiltaqaw mal-kummissarju li vera jaf ħafna fuq dan is-suġġett, jiġifieri ma ġiex hawnhekk il-kummissarju biex jaqra test, le, jaf ħafna dwar is-suġġett, jiġifieri importanti li inti eh, tirrealizza kemm natu valur lil fatt li għandna kummissarju li huwa informat ħafna fuq din it-tema, bekk imbagħad aħna niġu obbligati li nagħmlu aħjar ukoll. Issa se ngħaddi l-mikrofonu lir-rapporter Vital Mira, grazzi ħafna President għal żewġ minuti. Eh, grazzi President, nixri jiena intenni u kol il-kummenti vera zbieħ li jinti tajt l kummissarju de Gucht eh, vera rari li l-Kummissarju jitlef l-opportunità li kollu dibattitu mal-Parlament Ewropew sfortunatament eh, ma tantx imxejna bl-istess mod pozittiv fil-kas tal-akta dan il-negozjati kienu diffiċli diffiċli nikkonvinċaw li l-istati membri li bi barranin u jaqgħu taħt il-kompetenza esklusiva tal-Unjoni Ewropea u triftejm mill bilaterali jistgħu jibqgħu fisseħ biex ma jkunu xi ostaklu għall-iżvilupp tal-politika eh, kummerċjali Ewropea u tielet punt li hemm valur miżjud vera qoli li jkollna politika kummerċjali eh, barranija komuni minflok ma jkollna politika frammentata ġifiri fi 27 bitċiet. Issa wasalna fi tmiem in-negozjati għalhekk huwa importanti li nisqu fuq l-impenn u eh, kemm huma serji tliet istituzzjonijiet. Aħna konna niksbu dan ir-riżultat mingħajr il-presidenza Pollakka u dik eh, Ċipriotta aħna u koll kellna kontribuzzjoni importanti ħafna mill kommissjoni kontribuzzjoni li għenitna nilħu għal dan il-ftejm. Nixtieq fakkarkom dwar ir-wol li ġwaw Griem Rixado, deputat direttur ġenerali, irwa importanti li eh, ġwaw irnexilu jaqdi għal tlet istituzzjonijiet nixtieq nirringrazzjaw Shadows Passur Zajewski li għamel l-almu tiegħu sabiex jaċċertaw li niksbu ftejm għal kemm fil-bidu dan għadder vera diffiċli għalhekk jiena nixtieq nitlob lil din l-awla sabiex tadotta din ir-riżoluzzjoni kooperazzjoni b'maġġoranza wisa bekk eh, jista' jkollna iktar integrazzjoni fil-politika barranija kummerċjali tal-Unjoni Ewropea se jkollna wkoll eh, Unjoni Eh, li ħatkun iktar maquda f'dan il-qasam tal-kummerċ eh, barrani. Grazzi ħafna sul Moreira, il-votazzjoni ħassir għada f'nofsinhar. Il-punt li mis fuq l-agenda tagħna rapporti ħor tas-sur Vital Moreira u qed nitkellmu